agenda kif kienet ippjanata għanna Christian Silvio Buzoj li fil-fat ħaj prezenta l ewwel rapport. Eżi, senjur, nitlobkom sabiex titilqu mill-kamra bil-mod, bil-kwiet u fiskiet, ħalli il-rapporter kun jista jibda bil-prezentazzjoni. Thank you very much, eh, Mr. President. Grazie ħafna, Sur President. Ippermettu li l-ewwel net li nirringrazzja l-kollegi tiegħi xadu rapporters ħidma li għamlu fuq dan il-fajl. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni u l-Kunsill għall-kooperazzjoni tagħhom. Minajr il-ħidma tajba li saret u l-appoċ li kena ma konniex ħanħu e, eh, ftejn f'Ġunju taħt il-presidenza tal-Latvija li tenfasid li tal-linja il-regolament bażiku tal-Unjoni Ewropea ma' sentenza ta' WTO Fl-2009 fiħdan ir-regolament bażiku l-Unjoni Ewropea għażlet li tmur għal proibizjoni totali fil-kummerċ fil-prodotti tal-fok ħlif għal tnej. Prodotti minn kaċċa li sir mill-inwiet jew inkella komunitajiet indiġeni oħra dawk li huma marufa bħala l-eċċessjoni tal-IC. Kif ukoll il-prodotti minn kaċċa li sir biss sabiex ikun hemm ġestjoni sostenibbli ta' rizorsi marini fuq skala żgħira u mhux għabbażi ta' profit. Din hija l-eċċezzjoni MRM. Lan ta' dan ir-regolament huwa l sabiex nassiguraw li l-prodotti ġejjin minn foki li huma kkaċċati għal skopijiet kummerċali ma jibqgħux jinstabu fil-suq tal-Unjoni Ewropea. Ir-regolament għal foki u l atta ta' implementazzjoni ġew sfidati mill-Kanada u in-Norveġa fil wto u l-aħħar sentenzi tal-panel tal-WTO u l-entità tal-appelli tal-WTO ġew adottati ehm, f'Ġunju tal-2014 li ma provawx waħda mill-eċezzjonijiet, ġifiri l-eċezzjoni tal-MRM. Il-Kanada u l-Unjoni Ewropea kienu qablu li periodu raġonevoli ta' żmien sabiex jiġu implementati rakkomandazzjonijiet u s-sentenzi għandha tkun għandu jkun periodu ta' 16 xahar mid-data tal-adozzjoni. Dan il-periodu jiskadi fit-18 Ottubru ta' din is-sena. Il-Kummissjoni Ewropea adottat il-proposta l-emenda tal-regolament attwali tal-kummerċ ta' prodotti tal-foki biss fis sitta ta' frar tal-2015 fejn kienem hemm allinjament tal-leġiżlazzjoni kurrenti ma' sentenzi tal-WTO fil-fatt eh, neħiet l-eċċezzjoni tal-MRM imma zammet l-eċċezzjoni msaħħa tal-Inwit U jina napprezza li mux l-MPs u l-Stati membri kolla jaqblu ma tneħija tal-eċezzjoni MRM, iżda jina kontent ħafna li il-ftejim aħar li rnexxinna u huwa konformi ma' sentenzi ta' WTO. Issa dwar l-eċċezzjoni IC, il-tekst konsolidat fih set ġdita kriterji li taħtu prodotti tal-foki li ġejjin mill-kaċċa tal inwit u komunitajiet indiġini oħra li jistgħu jitpoġġew fuq is-suq, dan huwa ridini referenza għal bżonnijiet ta' dawn il-komunitajiet li provdu li kell u itħul sabiex jappoġġaw il-ħajja u il lajxin sostenibli tagħhom. Dan jirreferi b'mod partikolari għal dritt ta' l-autodeterminazzjoni tal-Inuit jew inkella komunitajiet indiġeni oħra. Il-kaċċa tal-foki hija parti integrali tal-kultura u l-identità tal-Inuit jew inkella komunitajiet indiġeni oħra jagħmlu kontribuzzjoni ewlenija għal sopravivenza tagħhom eh, li jagħtu ikel u tul biex jappoġġaw il-familji u l-komunitajiet żgħar tagħhom billi jżommu wkoll l-eżistenza tradizzjonali tal-komunità u l-wirt kulturali tal-tpartit. Nixtieq nirreferi għall-artiklu ġdid 5a dwar il-bżonn li ċittadini jiġu informati kif suppost dwar il-prodotti eh, tal-foki li jitpoġġew fis-swieq tal-Unjoni Ewropea ġejjin mill-Inuit jew inkella komunitajiet indiġeni iġbir jiġifieri li ninformawhom li dawn huma minn oriġni legali. L-aħħar ma mhux ninqas l-artiklu 7 fuq ir-rapportaġġ dan it-tekst jitlob li l-Kummissjoni tirrapporta sa tmiem tal-2019 dwar l-implementazzjoni tar regoli l-ġodda b'attenzjoni partikolari għall-impatt ta' dawn ir-regoli fuq il-komunità tal-Inuit. Jiena qed nistenna bil-ħerqa li nisma' eh, x'għandhom xi jgħidu l-Kummissjoni il-Kunsil u ovvjament il-kollegi tiegħi. Grazzi. Okej. Commissioner Vella. Komissarju. Komissarju Vella. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli tal-Parlament, mela l-ewel net. Nishtiq nirringrazzja u nifraħ l-rapporter Sur Buxoj u l-kollegi tiegħu għall-impenn tagħhom u il-ħidma dettaljata u maġla fuq il-proposta tal-Kummissjoni sabiex nemendaw il-regolament bażiku fuq il-kummerċ ta' prodotti tal-foki. L-emenda kienet meħtieġa wara il-sentenza ta' WTO f'Ġunju tas-sena li għaddiet u fil-waqt li sentenza appoġġat il-proibizjoni tal-Unjoni Ewropea tal-kummerċalizzazzjoni ta' dawn il-prodotti, eh, is-sentenza qalet ukoll l-eċċezzjonijiet li nataw l komunitajiet tal-Inuit u oħrajn u għal ġestjoni tal rizorsi marittimi kellhom effetti naqra diskriminatorji. Aħna nemnu li il-kooperazzjoni kostruttiva bejn l-istituzzjonijiet waslet għal riżultati ħafna. Dan se jippermetti lill unjoni Ewropea li tkun konformi mal-obbligi internazzjonali tagħha taħt il-WTO fiħdan l iskadenza verament diffiċli li natajna l-implementazzjoni u li se tiskadi skadi ix-xar id-dieħel fit-18 fil-fatt ta' Ottubru. Dan huwa pass importanti ħafna l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea pala wieħed mill-utenti ewlenin ta' dan il-mekkanizmu ta' rizoluzzjoni ta' tilwim dwar il-prodotti tal-foki. Aħna kuntenti ħafna li rnexxinna nal u dan il-proċess ġviri l-nemendaw il-reġim tal-foki u li qed nagħmlu issa sar konformi ma' regoli ta' WTO. Din hija kwistjoni sensittiva politikament għal ħafna nies involuti u aħna sodisfatti li kompromessi bilanċat irnexxinna nieħquh tul il-proċess il-Kummissjoni involvit ruħa mal-partijiet interessati kollha u partikolarment dawk l-istati membri li huma involuti mod speċifiku. Aħna nemnu li dan id-dialogu kien wieħed kostruttiv u li r-riżultati qegħdin narawhom fir-riżultat ta' dan il-proċess ir rizultata ħari jappoġġa il-projbizzjoni eh, ġviri tal-eċezzjoni tal-komunitajiet indiġeni u tindirizza wkoll nuqqasijiet li ġew identifikati mid-WTO bħal bżonn għat-treħija tal- eh, tal-rizorsi marittimi. U din tipprovdi approċċ ibbilanċat bejn il-unions u l-indirizzar ta' tħassib leġittimi tal-komunitajiet Inuit u l-istati membri li huma affettwati minn dawn it-tibdiliet. Minn barra dan ċertu tal-bit speċifiċi tal-Parlament Ewropew ġew konsidrati fit-tekst ta' kompromess bħal dispożizzjonijiet li għandhom li jitolbu li l-Kummissjoni sabiex tagħmel evalwazzjoni regolari regolari u tinforma lil pubbliku dwar il-proibizjoni u l-eċċezzjonijiet, anzi l-eċċezzjoni. Il-Kummissjoni għamlet ċara li aħna nappoġġaw bisħieħ ir-riżultat għal dak li huwa il-kontenut. Issa fuq ċertu kwistjonijiet proċedurali, ċertu tibdiliet li jena li tpoġġew fil-proposta tal-Kummissjoni jitolbu li aħna namlu żewġ stqarrijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kwistjonijiet orizzontali u istituzzjonali li aħna batna l servizzi tal-Parlament Ewropew sabiex jiġu imdaħla fil-minuti. L-ewwel net. Fuq l-użu tal klawzola tal-ebda opinjoni tal-atti ta' implementazzjoni u it-tieni ħaġa l-użu tal-proċedura tal-komitoloġija għal ħruġ tal-noti ta' gwida jew l-linji gwida tekniċi. Grazzi. Kellimni miss? L-Onorevoli Benson. Ir-regolament tal-2009 jagħmilha illegali li wieħed ibbieħ il-prodotti tal-foki fl-Unjoni Ewropea. Ir-regolament kien diżastrus għall-Inuit u għall popli indiġeni fl-Arktiku. U fil-fat waħda mill-eċċezzjonijiet hija li l-Inuits għandhom ikunu eżentati u li m'għandux ikun hemm konsegwenzi għalihom. Il-Kummissjoni m'għamlitx evalwazzjoni tal-impatt, iżda issa trid tirranġa naqra it text Iċ-ċifri kollha urew li l-leġiżlazzjoni tal-2009 għamlet ħafna ħsara lill-Inuits. u kisritilhom il-negozju tagħhom ma jistawx bijaw eh, il-ġlut għandhom ħafna ħafna ġlut li għadhom li baqalhom għandhom. U għalek il-kacċaturi madomx jamlu il-kummerċ tradizjonali tagħhom u affettwat it-tramuntana tal-Groenlandja. Nixtieq nirringrazzja lill-tim ta' negozjar tal-Parlament is-Sur Bużoja regolament aħjar. Sfortunatament ma nixtax nirringrazzja l-Kummissjoni, ħana kuntenti lill-Kummissjoni issa hija konxa ta' dak li mamlux qabel. Grazzi. Kiitoksia seuraavana edustaja Wojcie Czopski. Grazie, għafna stassur Wojcowski. Grazie, ħafna, Signora President. Il-Kumitat tal-Agrikoltura qed jagħti l-opinjoni pożittiva f'dan ir-rapport partikolari. Aħna żgur irridu li konna limitazzjonijiet dwar il-kummerċ tal-foki, tal-prodotti -tal tal-foki minħabba il-krudelta eh, tal-kaċċa, tal niftakrux għal-gandi darba inti tevalwa ċivilizzazzjoni tiegħek għabbażi ta' kif jittrattaw l-annimali. Iġifiri, kaċċa krudili tfisser mhux biss eh, krudeltà u ġieħ għall-annimali ma taffettwa d-dinjeta tagħna. Krudeltà lejn l-annimali taffettwa d-dinjeta tagħna bħala bnedmin fil-21 seklu għalek nilqaw il-proibizjoni, imma irridu nifmu kol, ovvjament, il-situazzjoni speċifika ħafna tal-Inuits u tal-komunitajiet lokali tagħhom u għalihom iva hemm bżonn ta' ċertu oġġezzjonijiet u dan huwa lan tar-regolament tal-lum tal-lum għalhekk jiena favur. Grazzi. Ja Andreas Schwab, olka hyvä. Andreas Schwab. Grazie ħafna, Signora President, kollegi. Iva, ovvjament jien ukoll nixtieq nifra lil kollega Tana rapporti rapport tiegħu Sur Buġoj eh, fuq il-ħidma eh, dwar l-implementazzjoni ta' dan il-ftehim hemm ebda dubju li l-Unjoni Ewropea su intern jirrispettaw b'mod ċar ir-regoli tad-WTO u jina grat ħafna li fis-suq intern u fil-Kummissjoni tal-ħarsin tal-konsumaturi din għaddit għajr iżda għatem xi dubju dwar kif fil ġejjini nistaw nittrattaw il-ħarsin tal-ambjent u l-ħarsin tal-annimali minnaħa. Imma fl-istess ħin nikkonsidraw kwistjonijiet ekonomiċi, finanzjarju politiċi, kif ħansibu, eh, kif ħanżewġuhom dawn iż-żewġ aspetti. U il-rapport iva ikkonsidra il-bżon li kunem bilanċ, ikkonsidrajna u kol dawk il-possibiltajiet legali li jiġu permessi taħt il-proċess ta' implementazzjoni taħt il-WTO u hemm bżonn li nassiguraw li jibqaw sabiex il-leġiżlazzjoni kollha is-saħħa li konna l-istinatuha. Għalhekk sur kummissarju jiena naħseb li hemm bżonn naraw din kif ħataħdem f'ċertu miżuri speċifiċi fil-mod ta' kif din toħroġ fuq medda twila ta' żmien u taffettwa wkoll is-suċċess ta' ħidma tagħna fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Signora President. Kollegi, din il-ġimgħa aħna ħankunu qegħdin nivutaw fuq il-proposta aħarija biex nemendaw proibizzjoni Ewropea fuq l-importazzjoni l-esportazzjoni ta' prodotti l-ġej mill-foki dinija tiddependi wkoll mill-sentenza tal-WTO. Aħna nappoġġaw il-riżultat għaliex naħsbu li huwa tajjeb fih bilanċ tajjeb ħafna bejn tliet konsiderazzjonijiet importanti ħafna. Aħna ħankunu qegħdin l-applikaw is-sentenzi ta' WTO l-impenji internazzjonali tal-Unjoni Ewropea irridu n-implementaw il-proibizjoni fuq l-importazzjoni l-esportazzjoni tal-prodotti tal-foki imma fl istessin edin qegħdin nappoġġaw l-Inuits u il-popli indiġeni. Ħankomplu nappoġġaw il-prodotti ġej mill-ġlut li huma sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. Aħna kuntenti b'dan ir-riżultat minn negozjati nixxu ninformaw l-pubbliku u l-autoritajiet li il-prodotti li ġej mill-foki tal-Inuit huma legali fis-suq tal-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa importanti ħafna. Irridu napplikaw il-konsegwenzi tal-leġiżlazzjoni naħseb ħaġa importanti di. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter tagħna Sur Buzoj għal kooperazzjoni eccellenti għaliex dan fisser li kellna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 għalli sijar konformita ma' WTO kien punt importanti ħafna u pal rizultat ta' dan nistaw nappoġġaw it-neħija tal-eżenzjoni tal-MRM. U kien importanti ħafna li niċċaraw il-lingwaċ madwar l-eżenzjoni tal-Inuit sabiex mux biex ikunu jistaw jiklu l-foki imma wkoll e, eh, jamlu lejxin tagħhom minn dawk il-prodotti din hija ħaġa importanti ħafna għal komunitajiet tal-Inuit fej specialment fil-Greenlandja fej m'hemmx sorsi ħor ta' dħul. Aħna nappoġġaw il-proibizzjoni tal-importazzjoni l esportazzjoni kif ukoll dwar il benestri tal-annimali għal xalina dawn huma punti importanti ħafna. Issa dwar l-impenn tal-ICR tal-regolament aħjar u importanti ħafna li aħna npoġġu rekwiżiti fuq il-Kommissjoni sabiex issegwi tistudja anzi l-effetti ta' dawn din l-leġislazzjoni u speċjalment meta qabel ma' leġislazzjoni ta' qabel sabiex nibqgħu xinu qudiem u dejjem intejbu l-leġislazzjoni tagħna għalhekk mill sijar aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni nappoġġaw ehm, dawn din il-proposta u naħsbu li huwa pass tajjeb għal-ġejjieni. Grazzi. Għaja Kallas, Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Kallas. Grazzi ħafna, dan ir-rapport leġislattiv kellu lan sabiex jispjega x'inhuwa possibbli legalment fl-Unjoni Ewropea eh, wara sentenza ta' WTO ma xi ħaġa li tidher li hija standard jew inkella li ma tagħmel l-ebda ħsara, eh, tkun naqrid diffiċli meta nmissu it-tradizzjonijiet kulturali. Il-eċezzjoni ta' l-MRM li kienet konformi mal-sentenza ta' WTO di ma kienix fuq li nerġaw niftħu l-proibizzjoni tal-prodotti tal-foki, anzi l-proibizzjoni hemm għaw jien ovvjament nappoġġa imma r-realtà hija li fċertu pajizi nordiċi u tal-Baltiċi għad jinħarġu licenzji biex il-foki jiġu ikkaċċati. Hemm tradizzjonijiet kulturali, per eżempju fl-Estonja, hemm 50 licenzja li tingħata għal din it-tip ta' kaċċa u dan il-numru mux ħajizdiet, il-fat li huma ma jistawx jużaw dak li kacċaw ma jgħinx l-nis li e, eh, jgħatu valur għal dak li għamlu għax jispiċaw jinjoraw. U dan għalek mhuwiex dwar il-benessri tal-annimali imma huwa dwar l-użu sostenibli tal rizorsi. Jina nittama l-Kummissjoni ħatħares li prassi kurrenti biex tara kif huwa l-aħjar mod sabiex tara li fil-waqt li eh, xorta waħda nibqaw mixin skont il-proibizzjoni naraw eh, kif nuwa l-aħjar mod kif nimxu qudiem, ġifiri li jkun hemm il-kaċċa ma mbagħad jinħlew il-prodotti din mhix idea tajba, mhix mod tajjeb ħafna kif ikonna kif nużaw riżorsi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Ħaża Kamp. Grazzi ħafna sur President, Signora President, dan huwa moment storiku. Għaliex fl-aħħar qegħdin ikkunsidraw l-benessri u l-interessi tal-annimali. Fil-passat kien jgħod aktar l-interess kummerċali. Aħna issa nirrispettaw id-dispożizzjonijiet tad WTO irridu ngħidu mod li jekk hemm prodott li issa irid jiġi eh, projbit huwa propju il-ġilda tal-foka għaliex emmit tel foki li jiġu maqtula kull sena. Fl-ewwel xhur ta' xitwa jiġu maqtula il-żar tal-foki b'mod atroċi. U dan sempliciment għal profitt. Dan huwa prodott tal-moda li mhuwiex utli u li faċilment jista jitwaqqaf mem lebda skuża memx ġustifikazzjoni għal din it-tip ta' krudelta lejn l-annimali. U issa l-Unjoni Ewropea li fl-2009 deċidiet li jkun hemm proibizzjoni fuq dawn il ġlut issa l-Unjoni Ewropea tiddeċidi li temmenda l-pożizzjoni tagħha. U għalkemm jekk rridu nistgħu nirrispettaw il-kultura tradizzjonali, imma ma rridux ninkoraġġixxu lill-komunitajiet inwit sabiex ikkummerċaw dawn il-prodotti tal ġlu tal-foki jew inkella eh, il-kaċċa għal friħ tal-foki, għalhekk dan l-użu kemm jista' jkun irid jiġi eliminat. L-Onorevoli Soltes. Grazzi ħafna l-ewwel net, nixtieq nirringrazzja l-rapporter u l-kollegi tal-li kienu daqshekk effikaċi meta ġew biex japprovaw l-emendi e, ta' tranzazzjonijiet. Dinja emenda diffiċli u importanti. Dan ir-regolament huwa importanti ħafna għalina, partikolarment tal grupp tagħna, għaliex lan tiegħu huwa mod partikolari li ħares l-annimali. Aħna favur dadan, ovvjament. Dan ir-regolament huwa meħtieġ ukoll sabiex nkunu konformi mal-WTO. Fil-bidu iżda kien hemm problema. Għaliex ċertu gruppi kienu interessati ħafna sabiex ipoġġu kemm jista' jkun eċċezzjonijiet fir-regolament. Sabiex idajfu r-regolament. Iżda aħna waqt in-negozjati għamilna il-kontra. Iżda dawn it-tentattivi mar nexxillu, mar nexxux, u il-Kumitat imkor nixxinna li din il-proposti dawn il-proposti jibqaw barra bl-istess mod bħal negozjati mal-Kunsil. Jiena naħseb li zjed tiffiċ li kienet din l-eċċezzjoni ta' l rem il-ġestjoni ta' rizorsi marittimi marini. U fil-fat, il-verità hija li aħna kuntenti ħafna li din l-eċċezzjoni ħatit naħħa il-Kumitat għamel ukoll evalwazzjoni ta' dawn ir-regoli kollha. U nistudjaw jekk anka b'din il-leġislazzjoni ħankomplu il-kummerċ f'dawn il-prodotti. Għandek blue card minn għanti sinjura kumpula. Twieġeb? Iva. L-onorevoli kumpula.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 jisma dwar l-eċezzjoni tradizjonali fil-Bahar Baltiku għanna ċertu gżejjer żgħar fejn hemm tradizzjoni li tmur lura eluf ta' snin li jużaw il-ġilda tal-foki. Intom qed tgħidu dan ħarsin tal-annimali ma mhux qed iwaqqaf il-kaċċa tkompli, ġifieri kaċċa ta' dawn l-annimali. Ma tipprevenix milli jużaw iġbiki? Imma dak li twaqqaf huwa il-beħ kummerċali tal-ġlut. jekk animal issa jibdew jisparawlu, ħan itilfu impjek tradizjonali. Fil-kas ta' dan ir regolament wasalna għall-aħjar kompromess li stajna nilħu. Għaliex minnaħa qegħdin ħarsu tradizzjonijiet kemm tal-Inuit kif ukoll ta' komunitajiet indiġeni oħra għaliex għandhom bżonnu biex ikun jistgħu e, jibqgħu e, e, jżommu l taħħom. tagħhom. Palma jem hemm fil-każ tal-baleni wkoll. Nixtieq nerġa' ngħid li dawn il-prodotti tal-foki huma meħtieġa sabiex dawn il-komunitajiet bħal tal-Inuit jibqaw jiexu. Imma, irridu noqdu attenti li dawn l eccezzjonijiet ma xu waslu għal abbus Grazzi. Issa kelli ma li mis l-onorevoli Paka. Grazzi, Signora President. Jina napprezza it-tibdiliet fil-leġizlazzjoni Eh, tal-prodotti tal-foki li huma mm, bazati fuq il-regolament tal-WTO sabiex ikun hemm benestri aħjar u ħarsien aħjar tal-foki jiena mħasba ħafna iżda dwar l-impatt li daħal jkollu fuq il-komunitajiet tal-inwiet li għax dawn it-tibdiliet ħajafetwhom ukoll. Jiena qed nitħasseb mod partikolari għax m'hemmx evalwazzjoni tal-impatt li sar qabel il-votazzjoni. Fl-2009 meta l-attenzjoni għal komunitajiet tal-Inuit l-ewwel darba li ġiet imwaqfa, priorità tal-Parlament kienet li eh, tassigura li ma jkunx hemm impatt negattiv għall-Inuit li għal mijiet ta' snin eh, serħu propju fuq il-kaċċa tal-foki biex ikollhom l-ikel, eh, sħana u anka prosperità ekonomika iżda bħal ħafna affarijiet li ħarġu minn dan il-parlament dan ma kienx riżultat ħari. Riżultati riċenti fil-Groenlandja rajna li il-proibizzjoni kella effett negattiv ħafna fuq dawn il-komunitajiet. Sabiex ma jkunx hemm effetti negattivi addizzjonali fil-ġejjin, irridu nassikuraw li l-għajxin ta' l-Inuit jinżamm fuq l-istess level bħal benessri tal-foku għalhekk huwa importanti ħafna li l-benessri eh, ta' grupp ma, ma jaffettwax il-benessri tal-ieħor. Grazzi. Kitok xewravna. Grazzi. Nagħti l-kemm l-Onorevoli Obermeyer. Iva importanti ħafna li aħna jkollna trattament verament responsabli din bir-rizorsi li għanna u f'dak li għandu xieqsam il-materja prima marit ma jena naħseb illi aħna ma xen maħniċ għadin nimxu mod responsabli 12 miljon foka hemm f'dawn l miet u kull sena iktar minn 50 elf din ikunu maqtula anzi ħafna jgħidu li ħafna iktar xi 500 elf aħna rridu nużaw bliktar mod utli u siwi il-prodotti li huma rizultata din il-kaċċa tal-foki. Aħna edin naraw li fil-fatt il-popolazzjoni mumiex miex terġa' tkun ġenerata u il dak li qegħdin nagħmlu aħna min-naħa tal-Unjoni Ewropea qegħdin Naħarqu u narmu ħafna minn dawn il-prodotti tal-kaċċa naħseb li dan mhuwiex fil-fatt mod ta' kif aħna nistgħu nużaw mod responsabbli siwi il-riżorsi naturali tagħna u anke fil-baħar tal-Vant aħna qegħdin naraw illi l-eċċezzjonijiet għandhom ikunu illimitati u apparti minn hekk kiena nixtieq nikkwota lis sur Burgfall tal-Green Pills li għal importanti ħafna li aħna nuru l konsumaturi biċ għad differenza bejn il-kaċċa sostenibbli u l-kaċċa kummerċjali. Grazzi. Kiitoksia seuraavana edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Dziękuję pięknie. Grazie sanat il-kelma l-onorevoli Pospisil. Grazzi, permetti li nibda billi nifraħ l-onorevoli rapporter dan il-kompromess huwa tajjeb. Jiena naħseb li pojbrizzjoni fuq il-kummerċ tal-prodotti tal-foki hija tajba u din tnaqqas il- moħqrija fuq l-annimali. Minnaħa l-oħra ħna nistaw naraw li xorta waħda tanna eċċezzjoni. Mod filosofiku nistanajt li jekk kull liġi jew regola jkollha eċċezzjoni waħda f'dak il-każ din tista' tattira interpretazzjoni differenti. Jina kemm xejn beżan rigward l-eċċezzjoni dwar l-inwiet. Din hija kwistjoni komplessa, komplikata. U iġib maħa regoli ċkejknin, u għalhekk ser kun diffiċli ħafna nikkontrollaw din l-eċċezzjoni u jek din l-eċċezzjoni ix edda tiġi ta' kif suppost. Din għandha tkun eċċezzjoni għal għanijiet mhux kummerċjali u il-kaċċa titkun waħda umana. Dan huwa ferm importanti għal kummissjoni sabiex kun tista' tħares din l-eċċezzjoni kif suppost u kif xira. Għandha tieħu ħsieb il-bilanċ li jeżisti bejn l-interess tal-annimali u anki il-komunità tal-inwet. Nittama li l-Kommissjoni li ma tħossx li dan ix-xogħol wantem imma biss eh, li x-xogħol għadu jrid isir. Anna blu karda li kinti les li tagħti tweġiba għal din il-mistoqsija? Inti les li twieġeb? Onorevoli Obermeyer. Grazzi, jiena il-kellim ta' qabli fil-fatt illi tkellem fuq l-eċċezzjonijiet li jerġgħu jistgħu jkunu introdotti, jiena fil-fatt naħseb illi huwa ma zewġ żewġ punti. L-ewwel nett il-fatt illi il-possibiltajiet tal-fatt illi l-inwit jridu jkomplu għalaw il-relation tagħhom minn din il-tip ta' attività. U t-tini ħaġa jekk ix sostenibli xi ħaġa għaqlija illi fil-fatt aħna naqbdu u narmu u jew naħar u dawn il-prodotti li huma mamuli mill-foki minħabba din il-proibizzjoni. Poru, jabbu. Grazzi ta' sewa l-mistoqsija tijak. Aħna mhux qed naħdmu kontra xulxin, jina bħala avukat jgħat ngħid li l-eċċezzjoni hija mfassla b'mod komplikat ħafna. U għalhekk ix-xogħol tal-Kummissjoni u li tivverifika verifika u li naraw li aħna tinżommu ma din l-eċezzjoni, iva aħna din najdu li l-Inuit għandhom ikollhom id-dritt li jikkaċċjaw għal foki għaliex din hija eh, tradizzjoni tagħhom. Però hawnhekk qiegħda ngħid ukoll li l-Kummissjoni trid titħaba tara li jkun hemm konformità ma' din l-aċċezzjoni jekk eh, il-kaċċa ix waħda umana jew le. L-Onorevoli Gephardt. Grazzi ħafna Sinjura President, jiena naħseb li fis-sena 2009 fil-fatt aħna konna introduċejna l-proibizzjoni ġenerali tal-kommerċjalizzazzjoni u l-beħ ta' dawn il-prodotti tal-fuq. Naħseb li din kienet xi ħaġa tajba iżda bir-raġun aħna għamilna eċċezzjoni, eċċezzjoni li garanti li tajnija lill inwitz minħabba li din it-tip ta' kaċċa hija importanti għal-lejxin tagħhom mingħajr din il-kaċċa mingħajr il-prodotti li huma riżultat din il-kaċċa ma jistgħux jibqgħu jibqaw kif, um, kif jaddu s-soltu għallura, aħna ma nistawx nejdu li din l-eċezzjoni ma nistawx nipermettuha jew komplikata wis, jew ma nistawx nikkontrollawha, jiena naħseb li rridu nirrispettaw il-fatt li dawn in-nies għandhom bżonn lejxin tagħhom ukoll mod ta' kif jgħalaw, u allura rridu nagħmlu din l-eċċezzjoni. Apparti minn hekk it-tieni eċċezzjoni kienet daqsxejn iktar diffiċli minħabba il-preservazzjoni tal- Eh, risorsi maritmi, rridu naraw eżattament x'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu x'qed jinħeba wara dan kollu. Jiena naħseb li din ħaġa hija tajba li tneħħit, naħseb illi għamilna xi ħaġa tajba u naħseb illi għadha Dan il-kompromess nistgħu nappruvaw minħabba li ijat jindika l-iktar elementi importanti u qed jinkludi wkoll fil-ġejjini għandna nerġgħu nivverifikaw kif dawn l-eċċezzjonijiet ħajħallu l-effett tagħhom fuq l-inwit minħabba li aħna irridu naraw nirriflettu sew qabel ma nneħħu ċertu regoli. Grazie tassew sal-Onorevoli Federli. etniħu gost li qed narak bħala president illum. Jiena nixtieq ngħid li għandna element tajjeb anki bħala WTO anki li qed nisqu fuq il benessari tal-annimali importanti anki meta niġu dibattitu globali tal kommerċalizzazzjoni hawnhekk. Għanna deroga wkoll li tippermetti l-inwit biex ikomplu bil-tradizzjonijiet tagħhom l aspet negattiv u li ma nistawx noħu distinzjoni bejn kaċċa u kaċċa. Per eżempju, fl-Iżvezja il-kaċċa għal foki hija regolamentata. Però il-Parlament issa qed jgħidilna li anki jekk ikun hemm kaċċa legali sabiex ikun hemm tajba tal-ambjent, il-liġi qed timponi biex ma naqtlux il-foki u din hija xaġa li ħana ma nistgħux naċċettaw. Deputé Fjellner. Tack så mycket för ordförande. Nu ska vi alltså förbjuda handel. Grazie tassew, sur president. Aħna rridu nevitaw il- kommerċializzazzjoni tal-prodotti tal-foki, pero jina nasab li dinja xaħġa zbaljata għalix Aħna ser inkomplu b'din il-kaċċa, għana nafu li l-kaċċa ser tkompli. għalek huwa meħtieġ ukoll minħabba kwistjoni ambjentali, però hawnhekk aħna qegħdin ngħidu sempliċement li jridu nieħdu eh, pożizzjoni drastiċi. Il-projbizzjoni l-ġdida hija ħirġa mill-protesti li saru, pero hemm modi oħra kif nistgħu nidrizzaw din il-problema. Hawnhekk nista' naħseb fuq tlet possibiltajiet. Jekk aħna rridu nevitaw il-projbizzjoni, aħna nistgħu nevitaw li jkollna kommerċjalizzazzjoni ta' prodotti li mhumiex etiċi jew inkella najdu li l-proibizzjoni ma toċ għal foki li ġew eh, kacċati għal anijiet mhux kummerċjali. Allura, għawnek edin najdu li bil-liġi, bħalli kiku edin najdu li l-ħut jinqabat, un bat nerġaw nitfaw lura fil-bahar. U aħna din namlu l-istess ħaġa bil-fokju, ma naħsibx li wasanna soluzzjoni adegwata għawnek. Grazzi. Issa nagħti il-kelma l-Onorevoli Nielsen. Grazzi. Grazzi, Sur President. Amministrazzjoni sostenibli tar riżorsi marini affermi importanti anke fil-Bahar Baltiku li huwa bahar intern delikat immens. Id-deroga MRM tep b'din id-deċiżjoni u din hija xaġa gravi ħafna In-numru ta' foki fil-Bahar Baltiku qed ikompli jiżdied u għalhekk iridu nħarsu bilanċ ekoloġiku fil-Bahar tal-Baltiku. Il-problema kif diġà għat fil-Kumitat kemm il-darba meta jina kont kontra l-eliminazzjoni ta' din id-deroga il-diffiċli insibu kacċaturi għal foki Illum diġà nsibwa diffiċli biex insibu kaċċaturi li huma disponibbli u li huma professjonali. U dan jott ukoll għad diskors tal-fok, e allura dina ser tkun problema. Għax mux se nipruvaw, mux se jkun faċli nsibu kaċċa li tista' ssir, ġifri ma nistawx indur fuq l-armata mbagħad x'ser jiġri. Eh, l-ar situazzjoni li nistaw naraw u li ser ikun hemm kumpaniji madwar il-bal li morru fil-bahar tal-Baltiku ser jiproponu eh, weekends għal kaċċa tal-foki. Dan din tista' tkun l-iktar situazzjoni kera li nistgħu naraw. Issa ngħaddu għal proċedura KHDI jekk għana ser ikollna ħin, natu l-kelma li kulħadd, natu l-kelma Ponsolino. l honorable Ponsolino. Grazzi tassew, Signora President. Meta nqisu l-aħħar deċiżjoni fil-entità tal-korpa soluzzjoni ta' tilwima f'Ġunju tal-2012 aħna nafu li kien hemm deċiżjoni li irridu naċċettaw issa fuq il-prodotti tal-foki. Ek kif ġim istqar mill-WTO nek ma ġewx indirizzati il-benesseri tal-annimali u l-anijiet tal-regoli tagħna kienu ibbażati biss fuq l-ambigwità ta' ċertu kundizzjoni jistgħu waslu għal eċċezzjonijiet eċċezzjonijiet li jistaw jiġu karatterizzati u mittieħda minħabba għanit kummerċjali għalhekk jina naqbel mal-rabtiet li saru fil-proposta bejn l-użu u l-eċċezzjoni u rispett ta' il-benesseri tal-annimali u tipprovdi għal mekkaniżmu li jista' jiprovdi u jiprevjeni l-użu ħażin tiegħu. Sewravana Marija Snotis, olka Grazzi. Nagħti l-kelma lill-Onorevoli Limes. Signora President, il-priorità bażika tal-Unjoni Ewropea għandha tkun li tipproteġi l speċi tagħha li jistgħu jiġu eh, li jistgħu qegħdin eh, f'periklu li jebu. U din hija sitwazzjoni bil-foki u anki l-prodotti mill-foki minħabba il-kaċċa fuq il-foki dawn il-speċi qed jebu ftit ftit u għalhekk għanna ikolna regola u l-unika eccezzjoni għanda tkun fejn aħna ikolna din il-kaċċa li jissir mill-komunitajiet tal-Inuit, però hemm kwistjonijiet oħra. Din il-kaċċa titkun eh, kaċċa tradizzjonali titissir biex tappoġġa l komunità tal-Inuit u din il-kaċċa m'għandix issir għall anijiet kummerċjali għandha ssir ukoll b'tali mod li tillimita il-biża u anki l-luġieħ fuq l-annimali il-moħrija fuq l-annimali u għabek nkunu għet nipproteġu il-foki madwar id-dinja u fl-istess waqt nkunu edin nħol u possibiltajiet ta' sopravivenza u it-tradizzjoni li komplu fiħdan il-komunità tal inwiet Dan eh, is-seħan anki fi Greenlandia u dinja parti mit-tradizzjoni tagħhom. Issa nagħti il-kelma lill-Onorevoli Jakovic. Jina xtaqt najt mod ċar li jemson namlu distinzjoni bejn il-kaċċa tradizjonali tal-Inuit u indiġeni oħra, komunitajiet indiġeni oħra, u kaċċa eżaġerata jew anka etil li waslu għal ħruq ta', ta numru kbir ta' foki minnajr ma' jkunem bżon. Jiena nixtieq għalek eh, nuri ċertu appoġġ lil foki u inni kummenta fuq problema oħra li mhux qed insemmuh. Jiena jiena ġej mill-Kroazja u aħna għandna il-problemi fil-Balkani tal-Punent. Għaliex qed naraw li annimali bħal links jew inkella tatet kbar jew inkella anka eh, l-orsijiet jispiċċaw vittmi tal-kaċċa ta' dan it-tip għalhekk hemm bżonn nissensibilizzaw aktar l-opinjoni pubblika. Grazzi. Ja, sitten Serra Santos, olka. Nati kelma l-Onorevoli Santos. aħna rridu nisqu il-fat li bosta ċittadini Portugiżi mumiex favur il-kaċċa ta' speċi marini u din it-tip ta' kaċċa miex bazata fuq konsens u għalhekk aħna għandna toleranza għal differenza fil-Portugal, però komunitajiet nafu li jiexu eh, fuq dawn it-tip ta' speċi, anke fuq il-kaċċa tal-foki, però aħna rridu naraw li din il-kaċċa sib mod sostenibbli. Li din il-kaċċa tista' tkun tip ta' approċ li tista' issir b'mod aktar sostenibbli. Irridu nqisu l-kuntest soċjali fejn il-bnedmin jintegraw jew jiġu integrati fil-kultura ta' dak il-pajjiż. Però irridu wkoll naraw l-isfruttament ta' din it-tip ta' kaċċa li tista' wkoll tikser is-sostenibilità. Aħna rridu nħolqu din id-distinzjoni, nagħmlu din id-distinzjoni u nafu bija u l-Kummissjoni għalhekk tesprimi din id-distinzjoni kemm jista' jkun b'mod ċar li din il-komunità. Hemm blue card mill-Onorevoli Federli. Eh, Onorevoli Serro Santos, inti les li twieġeb din il-mistoqsija? Grazie tassew. Signor President, sar impen sħiħ għal komunitaj ta' l-Inuit, il-Norveġja, il-Finlandja, l-Svezja, ħna għanna eh, tradizzjoni qawwija. U aħna minn dejjem ikkaċċajna l-foki, U dan jottu kol assajida, ħanuħol u zbilanċ inkellek ikolna ħafna foki, għanna bżon regoli ċari, dawn il-regoli diġa għedinem, għet ikopru il-kacċa tal-foki. Kif ser nkun, kif ser, kif nistaw nispiegaw meta dawn il-foki jinħarqu, mbagħad jiġu mitfuna? Grazzi tassew, sur Signor President, mela mill-perspettiva tiegħi il-kwistjoni tal-kaċċa ma' partikolari il-kaċċa ta' animali salvaġġi jew speċi selvaġġi din għandha tinżam jew tiġi restretta għal popolazzjoni indiġeni. U dan eh, li xumma jkunu qed jiddependu fuq din it-tip ta' kaċċa m'għandhomx aċċess għal riżorsi oħra taħt dawn il-kundizzjonijiet aħna nkunu nistgħu inħarsu lejn il-kuntesti storiċi u ġeografiċi biex naraw jekk din it-tip ta' kaċċa tista' siġi permessa jew le. Issa nixtieq nagħti l-kelma lill-Onorevoli Demessada. Grazzi tassew, il-probazzjoni fuq il-prodotti tal-foki hija storja twila. Il-partit tiegħi fl-imkien ma' Frida Prepo, ex-deputata, kienet marret kontra din il-projbizzjoni. Anki jekk aħna konna qed nindirizzaw għat-talba ta' ħafna ċittadini biex nevitaw il-kommerġializzazzjoni ta' dawni tip ta' prodotti xorta waħda ma salvajni il-ħajja tal-fok għaliex fil-Kanada eh, inqatlu żewġ miljuni ta' din l-ispeċi. Pero kien ħarsu lejn id-dispożizzjonijiet ta' WTO din il-projbizzjoni għada hemm eh, għada solda mill-perspettiva legali għalhekk il-Kummissjoni tirrispetta dispożizzjonijiet ta' WTO importanti li nirrispettaw il-benesseri tal-annimali u aħna ser inkunu qegħdin nivutaw favur eh, dan it-test għada. Grazzi tassew. Nati l-kelma l-Onorevoli Demes Hacker. Grazzi tassew, jena nishtiq eh, li inħarsu il-liġi u l-prinċipi, pero min jiex f'Oland, jew inkella fi gżejjer żgħar fl-Iżvezja jew fil-Baħar Baltiku, hemmhekk hemm skola waħda biss li tallem kif qed jista' juża dawn il-prodotti li l intużaw għal sekli twal. Il-kultura edha fil-komunità tal-Inuit. U għalek nitlob li l-Kommissjoni u kol ġit proposta deroga għal riċerka Pero min jiddeċidi biex dawn il-tip ta' tradizzjonijiet jiġu eliminati wara żmien tant twil? il-Kummissarju Vela. Grazzi tassew. Grazzi tassew, Sina President, nixtieq nirringrazzja għal daw kollha li parteċpaw f'dan id-dibattitu. Permettu li minn ġdid nirringrazzjakom tal-li impenjajtu ruħkom f'dan il-proċess b'mod tant impenjattiv minkejja il- eh, sensitività ta' dan is-suġġett li ġi rifless f'bosta mid diskussjonijiet u punti li intom qajjimtom ir-regolament ta' ġornata għandu lan li jassikura li l L-interess soċjali ekonomiku fundamentali ta' dawn il-komunitajiet li huma impenjati fil-kaċċa tal-foki ma jiġux eh, ma jkunux eh, drastiċi. Kif diġa ġi spiegat, dinja parti mill-kultura u l-identità u tirrappreżenta sors ta' dħul u kif diġa u kol ġemisħu minn bosta kellima tikkontribwixxi wkoll għal lajxin tagħhom. Ta' bilħaq l-eċezzjoni tal-ġestjoni marina mhix parti mir-riżultat għaliex din hija kompatibbli mar-regoli ta' WTO. Madana kollu tistaw isserħku raskom li aħna eżaminajna bir-reqqa kull proposta li rċevejna, però ma sibniex possibilità li inżommu l-eċezzjoni mingħajr ma' nispiċaw friskju ta' sanzjoniet mid-WTO minħabba li konna mhux qed inkunu konformi. il leġislazzjoni revidata se tippermetti l-Unjoni Ewropea biex tħares il-deċiżjoni ta' WTO u tipprovdi afas legali mhux diskriminatorju f'konformità ma' tħassib morali, soċjali. Grazzi tal-li tajtuna din il- eh, tajtu appoċ għal dan il-proposta ta' regolament. Grazzi tassew san xinati il-kelma lura l-rapporter l-Onorevoli Buzoj. Grazzi tassew sina President, grazzi tassew kollegi, grazzi Kummissarju Vella, għal kien ġentili tija kiena nistan nifem li il-ftejim li intlaħa mux qed jissoddisfa il-pajjiż ta' tramuntana u tal-Baltiċi, tal-pajjiż tal-Baltiċi, però dan il argument għandi ġi adottat, speċjalment meta aħna irnexxilna niksbu setta kriterju tal-komunità ta' l-Inuit u anki binna fuq it-test numru 7 fuq rapportaċ naqbel ma' Sur Benson u l-kommenti tiegħu u nemmen tassew li wara l għat li jiena kelli ma' rappreżentanti ta' l-Parlament tal-Greenland u ta' Danimarka u komunitajiet differenti, NGOs kif ukoll il-Kommissjoni li il-kaċċa li ssir mill-Inuit u komunitajiet oħra indiġeni ma tipperikolax u ma teddiċ l-abitat tal-popolazzjoni tal-foki u blebda mod mi qed issir banit kommerċjali l-enwit si kaċċja għaliex dan huwa l-mod kif huma jistgħu jappoġġaw il-familji tagħhom u l-komunitajiet żgħar tagħhom. Il-neċessitajiet tal-għajxin tagħhom huma modesti qegħdin jagħmlu hekk ilhom jagħmlu hekk għal mijiet ta' snin u bħala parti mill-wirt kulturali u tradizzjonali tagħhom. Filwaqt li ħarsu l-benessri tal-annimali minar kooperazzjoni tajba na kon nix nistaw nilqu il-ftejim u nilqu l-iskadenzi sabiex aħna nkun nistaw natu l-Kummissjoni Ewropea żmien biex tħejji ruħa sa data ta' skadenza ta' Ottubru. Nirringrazzjakom mill-ġdid u herqan għal vot għada. Grazzi.